ta' din is-seduta kunu jaddu għall approvazzjoni tal-Parlament fis seduta li imis jekk ma hemm l-ebda oġġezzjonijiet jiena issa ngħaddi riżoluzzjonijiet li ġew adottati fis-seduta tal-lum għal dawk l-organizzazzjonijiet imsemmija fir-riżoluzzjonijiet. Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew issa għal ġurnata u s-seduta